dawn il-meduti, allura dawn il-ħatrit ħajkunu konfirmati. Jiena rċivejtu kol misuri u talbit dwar kummenti fuq l-ewwel qari tal-dokumenti pubbliċi il-regolament dwar l-Europol, id-direttiva dwar kondizjonijiet ta' dħul fil-pajjiżi tal-ċittadini pajjiżi terzi, il-regolament tal-protezzjoni tal-informazzjoni kif ukoll direttiva ta' data protection. Dawn il-talbit ħajkunu publikati fil-minuta din is-sedita għandkom tliet xhur sabiex intom titkellmu minn għada dawn dan il-perjodi jibda mit-12 ta' April. Aħna fil-fat nilkom żewġ dokumenti li kienu adottati mill-Parlament skont l-artiklu 231 paragrafu 4 dawn il-bidliet kienu adottati u jekk 24 sena sija minn meta sa tisir dan l-aħbar ma tsir lebda talba minn lebda grupp politiku ma jkunx hemm mill-inqas 40 membru illi kuna jappoġġaw